skont artiklu 163 tar-regoli ta' proċedura is-Sur Claude Roland. Monsieur Roland Claude? Claude Roland. Kjoġbok. Signora President, direttiva dwar il- il-persuni li jintbatu jgħat mux ieħor hija xi ħaġa importanti ħafna kemm għall-pajjiżi għall-persuni kif ukoll għall-kumpanniji fil-qasam tal-bini u anki tat-trasport. Ħafna drabi jgħiduli ċ-ċittadini għax il-problema tad-dumping soċjali hija problema kbira eh, dan kollu ġifiri il-proġett Ewropew qed imminha hemm bżonn niġġieldu kontra d-dumping. Id-direttiva għandha tikkoreġi il-ċertu nuqqasijiet ta' direttiva tal dawn il-mibawta, imma hemm bżonn ukoll regoli nazzjonali. Hemm bżonn ikun ambizzjużi biex id-drittijiet tal-ħaddiema ikunu assigurati biex il-frodi u l-kompetittività mhux lejali innaqsuha. In hemm bżonn li natu iktar kas tal-esperjenza tal-esperjenza l-imsieħba soċjali hemm bżonn naraw modalitajiet ta' reviżjoni parzjali ta' din id-direttiva. Grazzi. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Herr Chaba Molnar für eine Minute. Herr asszony,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 kulturi differenti, drawiet differenti ma nistux li narawhom madwarhom. L-Ungerija trid tibqa l-Ungerija. Din is-sentenza ma ntqalx mill-politikant estremist imma mill-Prim Ministru Viktor Orban tagħna l-bieraħ stess. Dan huwa kumment razzist u terribli qed jinsulta n-nis Franċiżi u l-memorja ta' dawk li sfaw vitmi tal-att u l-Prim Ministru tagħna jikkonsidra l-immigranti bħala l-eru eh, tal-affarijiet kollha terribli tad-dinja u Pariġi, jena kont emmek, jena rrit li ma konniex qed nitkellmu dwar l-esklużjoni ta' nies, ma konna qed nitkellmu dwar l-idea li l-valuri għalhekk ridu aħna ngħidu b'mod ċar li l-Parlament Ewropew li l-Prim Ministru Vittor Oben ma tkellimx fisem l-Ungariżi. Aħna mhux hekk, aħna xorta waħda naħsbu u nemnu f'libertà eh, egalite u fraternite. Kellimni miss huwa Sur Anċer Ġawġawski għal-minuta.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 li kienu għat ta' terrorizmu Islamist kontra il-valuri Ewropej verament imħasseb dwar il possibilta ta' eluf ta' immigranti illegali li jaħtlu fit territorju tal-Unjoni Ewropea. Li jistaw forsi għaddu minn il-Bulgarija, daw l-avvenimenti reċenti fisser li għanna bżon eh, nrivedu s-sistema ta' immigrazzjoni u nieħdu nota tal-valuri u solidarita. Il-Bulgarija ma tistax tippermetti li eluf ta' emigranti illegali fuq territorju tagħha, speċjalment dawk li ma għandhomx status ta' refuġjati. Aħna għandna bżonn eh, politika ta' sigurtà komuni biex niżguraw s-sigurtà tagħna u tal-valuri tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Esna d-dussa, signora Mazzera Pastorica, minuta. Grazie ħafna, President. Il-Venezuela hemm persekuzzjoni politika qed in u fuq l-internet u nis qed jinbatu il-ħabs u l-fatt hija realtà li qed issir. Qed persekuzzjoni politika Leopoldo Lopez li wieħed li ilu fil-ħabs għal ħafna xhur legalment U għawek għadna kem kundannajna n-situazzjoni imma jena mħasba li eh, kienem daqsek li eurodeputati li ma kondannaw eħx, jinnishtiq naraf li il-maġġoranza tal-parlament 75 mux biex jikkondanna ma ħajamel dak li jemżon biex il-gvern tal-Venezuela jihur responsabiltajiet u jirkupra id-dritti tal-bnedem għal-ċittadini fl-istess ħin eh, juru eh, l-stampi ta' persuni li Geraldine Moreno. Dan u koll Rosa Rosco, daw li għet jirrezistu aħna u għek namlu nagħmlu wkoll fil-Parlament, aħna u għedek li għanamlu għak li jemżon grazzi. The next speaker is now Mr. Sur Silikiosis. Grazie ħafna. President, kollegi, s-sitta ta' jannar, il-Turkija ah, għamlet eh, dikjarazzjoni dwar l-intenzjoni tagħha li tagħmel riċerka sismika fit-territorju fil-ibħra territorjali ta' Ċipru sa' 6 ta' April. Dan ovvjament immina l-isforzi li qed isiru eh, u taħdidiet biex wieħed isib eh, eh, soluzzjoni għal problema ta' Ċipru. L-Unjoni Ewropea qed tagħmel xej, aħna għanna bżonn nagħmlu iżjed biex inkunu nistgħu nġalu l-Turkija taċċetta il-votazzjoni tagħha li titlob li Turkija li eh, titbijat mid-żona ekonomika esklusiva ta' Ċipru. Il-Turkija eh, eh, m'għandix tkompli il-vjolazzjoni ta' drittijiet sovranitana u anki il-kumpaniji eh, Ewropej bħal li aħna tajnihom licenzja biex ikunu jistaw jagħmlu esplorazzjoni f'dik iż-żoni. L-Unjoni Ewropea għandha taġixxi kemm jista' jkun malajr biex l-Turkija eh, tirtira l-notice ta' naftex tagħha. Grazzi ħafna. Sur Ġuri Sebastianek. Sebastian. Ta, queridos colegas, Il 15 de enero de la... Kollegi, l-Aġenzija Ewropea tal-Medikament eh, informat li dawk li batu mill-Epidictis li eh, il-medikamenti għaddew mill-kontrolli issa ġew autorizzata imma din l-allegrija għal dawk il-pazjenti li s eh, dak iż-żmien kienu ħajmutu ma jistax isir fl-Ispanja il-gvern eh, limita l-użu għal xi 6 u 7000 waqt li tobba jgħidu li hemm l inqas 30,000 li għandhom bżonnu dal-medikament. Dawk li qed imutu kull kuljum kellhom jingħalqu fi sptarijiet fil-Madrid u f'Ġirona u biex jaraw kollom risposta. Għaluma eh, il-gvern eh, Spanjol jisalva l-banek u ma jikondanna l-ħajiet. Eh, il-kumpaniji farmaceutiki għedin jimpon il-prezzijiet taħna u dan għed jimmi jkun ta' periklu għal-ħajiet n-nis. Il-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għedin mutu u jak l-Unjoni Ewropea ma tagħmilx xi ħaġa dwar da tkun kompliċi. Grazzi ħafna Sur Sebastian. Is-sur Tim Aker mis-sissa. Uh, we are told għalunna li uh, għanna nipaw fl-Unjoni Ewropea nħabba l impiki 220 fil-belt tiegħi fil-fuxolhom uh, fil impjant aħna għat ikonna eh, enerġija waqt li Edmund Levent kien segretarju tal-Istat eh, u responsabli għat tibdil fi klima u enerġija eh, u l-residenti ta' pajizi jisaqsu li sul Levent għalix ma' għamlu xej biex jipruvaw jifrankaw daw il-telf tampegi. Flimkien waslu għal da' telf tampegi. Naħseb li hemm bżonn li aħna nħarsu l-interessi tagħhom. Insejtu l-komunità ta' Tilber Fiori u Falk u f'Mejju ħad iġu ġudikati bl-azzjoni ta' għaxintkom qegħdin tiddefendu l nies li jaħdmu fil-Renju Unit. Grazzi ħafna. Naddu issa għassur Zoltan Baċċi. Signora President, grazzi. il-bini tal-pipeline tal South Stream toffri alternativa l-Europa biex għax minn South Stream hija iżjed sigur. Imma il-regoli ta' kompetizzjoni mhux lejali ma jibx ħajpermitu dan isir. U qed dan South Stream qed jagħti biss gas lill-Ġermanja. Ix-xarxie d-affer tal istat Uniti fl-Ungerija jgħid li li din il-pajbħa jimminaċċa l-sigurtà tal-provvista fl-Unjoni Ewropea għax mhux l-interessi tagħhom. L-Unjoni Ewropea għandha tiddeċidi għal darba l dejjem li ma interessi qed taqdi. F'sitwazzjoni globali l-Unjoni Ewropea ħad tkun alleat tal-Istati Uniti jew inkella ħasservi servi l-interessi taċ ċittadini tagħha. Grazzi ħafna. Naddu issa l-Sinjora Petir. Grazie ħafna, Sinjora President. Palla persuna li hija favura l-Istat ta' dritt, jena nitlob li l-Komissjoni Ewropea titlob li eh, Serbja eh, tabolixxi l-emendi għal-liġi tagħha dwar l-organizzazzjoni tal-organi statali eh, għal-proċedimenti ta' reati tal-gwerra. Jekk Serbia ma tagħmilx da, ma tkunx tista' tkompli fit-triq tal adezjoni għall-Unjoni Ewropea għax tkun qed teddet l-interessi ta' ċittadini Kroati. Is-Serbja qed tipprova qed eh, tieħu qudiem rati eh, reati li saru kontra eh, Kroati fuq art Kroata. Dan il-liġi ma tam hija assurda. Vego Maric li huwa soldat Kroat ġi maħtuf fil-territorju ta' Ser ta' Serbia u eh, għal il-ħabs ħames snin u nien nitlob li l-Kommissjoni Ewropea titlob li Serbia li tabbolixxi din il-liġi u s sur Maric jiġi trasferit għal Kroazja fejko jista' jkollu eh, ġustizzja. Grazzi ħafna. Nadu sta sur jaġi Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Il-legislazzjoni dwar il-kontratti pubbliċi li ġiet adottata u dan twassal għall-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni tal-2014 tkun ħaġa tajba għal jekk l-Unjoni Ewropea taqbel eh, eżattament dwar daw il-kondizjonijiet tal-kontratti pubbliċi għaxaj tek jgħin lil ħaddem biex eh, n-nis ikun jistaw jisibu mpigi u l-kumpaniji ikun jistaw joperaw fl-Europa kollha jekk aħna jkollna xie tip ta' rapproċment fil-leġiżlazzjoni dana jippermetti li dan isir tagħti iżjed possibiltajiet li l-kumpaniji żgħar u medji biex jipparteċipaw fil-kuntratti pubbliċi u jekk joħolqu l-impjegi jiena ħadd kost bil-direttiva tal-kuntratti pubbliċi u għanna namlu mortarreċ ta' kif tiġi implementata u nisperaw li eh, din tiġi eh, mkabra. Nadu issa għas-Sinjura Katrin Stajla. Grafna, grazzi ħafna, jinxtaqt nqajjem punt dwar it-traffika ta' bnedmin specialment ta' tfal. Dan huwa eh, l-industrija kriminali li zeqet tikber, it-tieni waħda li zeqet taqla fl 1.2 miljoni jiġu traffikati u hemm kalkuli li bej 27 u 35 miljun persuna qegħdin maqbudin f'din is-skavitu. U kważi daqs il-popolazzjoni ta' Polonja Eh, jena nishtiq eh, nifraħ l-No Child Taken, il-kampanja li t-sir biex biex tejn b'edukazzjoni u kapacitajiet biex ikun jista' jħorġu mill-faqar u hekk eh, dawk it-tfal jiġu liberati mit-traffikar. Hemm tifla u tifel kull 30 sekonda li qed jaqgħu fi skjavi u Għanna naħdmu flimkien biex kontra din il-reat biex niskuraw li tfal jiġu mħarsa fid-dinja kollha. Grazie, Signora President, grazzi ħafna. Sur Alfred Sam. Thank you, Madam President. Fl-aħħar snin bnejna struttura qawwija ta' għadżona għaż-żona euro. Qiegħed titħaddem permezz ta' batterija sħiħa ta' għodot maħsuba biex ikejlu s-saħħa ekonomika u finanzjarja tal pajjiżi membri u jżommu r-riżultati ekonomiċi u finanzjarji tagħhom fil-parametri mixtieqa. dan jagħti l-impressjoni li qed nikkontrollaw is-sitwazzjoni aħjar. għaliex mela żvilupp illi suppost jitqies bħala relattivament ċkejken għad żona bħala elezzjoni fil-greċja iqajjem inkwiet kbir. il proġett tal ewro huwieħed politiku appuntu għalhekk sar importanti wisq biex jitħalla jfalli din tibqa' l-aqwa saħħa tiegħu u l-aqwa djufija. il proġett imbena fuq il bażi ta' soft power enormi li tgawdi minnu l-unjoni ewropea imma mill bidu nett iż-żona ewro ma kinitx żona monetarja ottimali ma kellix l-istrutturi federali meħtieġa biex iżommuha soda u d-diverġenzi ekonomiċi fiħdana ħdana żdiedu ma' snin. it tħaddim ta' pożittiviżmu tekniku biex nikkontrollaw is-sitwazzjoni qed jispiċċa eżerċizzju ta' fetixxiżmu politiku li qed jgħerri l-istess soft power tal-unjoni. ħafna mill-linji ta' gwida taż-żona euro jitilqu minn premessi li għadda żmienhom u ma jridu jġeddu b'mod politiku u mhux tekniku. Grazie ħafna. Joachim Starbati. Frau Präsidentin! Signora President, jien nishtiq informat dwar esperienza li kella fl-uffiċċju ta' Brussell. Nimmaġina li ħafna minnkom għaddew minn affarijiet simili. Il-kompjuter tiegħi meta nużah wisq eh, eh, jitfidwal. Din hija ħaġa li ġili dum nofsija. Mill-li jider, hemm xi spirti hemm ġew. Hemm xi fatat. Ma nafx hekk hemm xi ħadd qed jipprova jitfiddaw u forsi jifrankaw l-enerġija, ma l-fattu li aħna niġu inkoraġitu biex niċċalqu biex nuraw li aħna qegħdin hemmhekk forsi għanna suppost namlu xie eżerċizzi fl uffiċi tagħna. Allora jien nixtieq ngħid li dissir mhux kull nofsija, iżda kull kwarta biex hekk inkun nistgħu niċċaqlqu iżjed. Grazzi ħafna. Aħna nħarsu din il-kwistjoni, din il-kwistjoni u dat suġġeriment tiegħek. Imma aħna ovvjament eh, Nċaqalqu ħafna ġaħna morru mill uffiċi tagħna fejn intaqgħu lura. Issa ngħaddu għas-sur ċuk ċuk. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, по стечение на обстоятелства. Грация Хафна, колеги, президент. Meta nżommu f'moħħna l-avvenimenti li saru għaddejjim stat ta' xok wara eh, eh, eh, dak li ġara fi Franza, l-attak ġi kondannat mill Partit Laburista ċek għax għanna nifokaw fuq il-multikulturalizmu u diversità. Meta għed iżom dan f'moħħu, jiena ħa nitkellem dwar qatt ta' tolleranza li siret fil-Bulgarija u dak qed jivolvu. Ħaġa li ġamet referenza għalija f'Novembru. Il-Kommissjoni elettorala la elettorali għalet li kienem frazzjoni f'pajizi għax użajt eh, lingwa tiegħi. Min hija violazzjoni tal-artiklu 10 tal-CVH u l-artiklu 9 tal-Konvenzjoni AFAS tal-ħarsin tal-minoranzi eh, nazzjonali fid-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Jiena tlaqt minn pajjiżi u nixtieq jena nħobb pajizi u nishtiq li din il-pajizi tirrispetta daw l-standards Ewropej. Naddu issa għassur McCarthy. Grazzi ħafna, President, biex wieħed jobblika l-Irlandiżi jħalsu 43% tal kriżi daħlu ċerta mizati li qegħdin jagħmlu straġi f'ħafna familji. Dawn it-taxxi ma waslux għal titjib fis servizzi ma kinux ġusti u fokaw fuq dawk li qed jaqlaw inqas forma sproporzjonati u l-Irlandiżi verament xebaw u eh, reċen ta' eluf naqdu u mxew kontra l-axħar taxxa, kontra familja tagħhom il-gvern irlandiż għalli huwa eh, miżata għall-ilma imma jafu li dan huwa eh, miżata bli ħatwassal eh, l-tervina ħafna familji. Pressjoni tal-gvern irlandiż daħlet kontrolli temporani u dan huwa attakk fuq il-familji Irlandiżi. Jiena nixtieq niddikjara kif hawnhekk kif qal fl-ittraqat tal-Irlanda għax it-taxxa tal fuq l-ilma eh, eh, nalbuha u kif ukoll ħanelbu eh, il-politika ta' austerità. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Naddu issa signora Karima Deli. Kollegi, dak li ġara f'Pariġi rajna fid-dinja kollha edna li maħna mhux qed nibżgħu edinaw biex niddefendu l-valuri tagħna kontra l-attak kontra l-libertà tal-espressjoni kontra l fatt li nistgħu ngħixu l-flimkien. Aħna hekk edna, irridu komplu ngħixu flimkien wara il-biża li aħna għaddejna minna li għexna, il-bira ħrajna li flimkien anki minkejja d-diversità stajna nkunu maqudin. Iktar minn qatt qabel hemm bżonn nibnu l-Ewropa flimkien Ewropa li tinkludi lil kulħadd, kulħadd isib postu f'din l-Ewropa. Ewropa fejn ħadd ma jkollu l-biża fejn ħadd ma jkun imminat. Ek tkun ġurnalist, immigrant jew pulizija, għaw min jibża minn dawn il fatlin inqablu l-affarijiet, imma emżon nejdu b'ton oli aħna il-kol flimkien edin u flimkien ma jkun ma nibżawx għanna bżon il-kulħad biex nibnu s-sitjota tal-ġejjini. Proverbju Messikan jgħid dawn ridu jitfnuna imma konna aħna il-bidu tad demokrazija ta' bidu ġdid f'din l-art. Grazzi. Naddu l Moj. Presidente, oggi qui voglio sollevare l'attenzione su un pericolo che sta Signori, illum nixtieq jiena nixbet l-attenzjoni tagħkom lejn gżira Mediterranja s sardenja b'ħafna natura. Daqt is-Sardenja se tiġi mill-quta mill-raġġi um, nukleari U issa mela il-saħħa ta' tiġadini eh, tista' tiġi perikolata minħabba Eh, dan l-skart nukleari. Il-gvern mhux qed jitkellem dwar e, eh, l-istokkiet tiegħu nukleari sasta eh, jirrifira e, l-Ewropa sabiex mela ma tippermettix li dan il-futur isir realtà għal din l-gżira. Ġifieri li ssir miżbla li din il-gżira ħassir miżbla tal l-iskart tossiku nukleari. Ġifieri importanti li jkun hemm dan l-intervent qabel ma jkun tard wisq. Danke. Der nächste Redner ist Herr Lampros von Tulis. L'onorevole Lampros von Tulis. Grazie ħafna, President. Kollegi, l-Europa edha f'sitwazzjoni ta' violenza. Jena nixtieq nemmen li kull aħna kollha nikkundennaw il-violenza u terrorizmu, ma sfortunatament fil-Greċja dem mhuwiex il-każ minn mindu ġejna letti il-membri tal-parlament ta' Golden Dawn qed jirċivu teddidiet aħna e komunikajna mal-Ministru ta' Ordni Pubbliku biex nitolbu eh, ħarsin għalina u għal l-assistenti ta' u 24 ta' Deċembru eh, zabaw l uffiċi ta' bizlogans ta' teddit. Il-polizija ħadu nota New Year's Eve kienem u kol bomba fl-offiċi tagħna. Il-mezz ta' xandir u l-partiti ma jgħidu xejn. Aħna nixtiequ l-appoġġ tal-Parlament Ewropew biex il-Gvern Grek eh, ipoġġi eh, gwardja gwardjan eh, ħdejn l-offiċju tagħna. Ġa kenna Eh, żewġ membri tagħna li ġew maqtula minn attakk terroristiku f'Novembru tal-2013. Jiena nispera li daw kienu l-aħħar vittmi, grazzi. Grazzi. Eh, Sur Jogos Kitsos. Grazzi ħafna, President. Il-Greċja għandha lezzjoni jannar, 25 ta' jannar, u dan ifisser li l-Mezz Xandir Internazzjonali ġa tkellmu dwar eh, ħruġ tal-Greċja mid-żona euro. Ġa smajna xinu ċifri fej qed jgħidu li hemm 25 possibilità ta' 25% li dan isir. Jekk aħna l-Griegi u u l-Ewropej eh, komplu konstanti ah, kollox ikun joħroġ sew. X'għandna bżonn nagħmlu fl-ewwel qabel kollox Għanna bżon nirrispettaw dak li aħna ftemna fuqu. U t-tieni għanna nirristrutturaw id-dejn tagħna biex l-ekonomija tagħna jkollha ċans biex tarġa' tikber. Jekk aħna nkunu effiċjenti nkunu nistgħu nbedu l-effetti negattiv fuq l-ekonomija tagħna. U hekk Grazie a Franz Kinsos. Eh, skużani li Melida ma uxin sur Buda fil-kamra eh, issa naddu għall-onorevoli Stein, signora Stein. Grazie għafna, signora President. sepp li kollha kulħadd jaf, kulħadd mitla ma' situazzjoni fejn ċerta stati membri, il-gvernijiet, eh, jirrispettaw drittijiet tal-bniedem, mbagħad imma mbagħad pajjiżi oħra eh, keċċu ċerta nies f'pajjiżi ta' oriġini tagħhom eh, sur Murat Katajev li rċeva għażil fil-Polonja U issa kapaċi ħajba tuħlura f'pajjiżu minn Spanja. Jena nixtieq nappella lil kulħadd biex tibatux lura nies li qegħdin jiffaċċaw tortura u trattament inuman f'pajjiżhom. Għandna nagħmlu kull ma nistgħu li dawk li ġew ma' mogħtija għażil fl-istati membri għandhom jiġu mħarsa fl-Unjoni Ewropea kollha. Grazie ħafna. Sur Buda, um, Sur Pizzola. Grazie ħafna, Signor President. Mill-bidu tal-sena, eh, Kroazja, il-kategorija ta' Sajjeda Azar, ħaj ma jdomx jeżistu. Il-fuq minn 10.000 eh, ma sadawx jessukuraw jizguraw il-manteniment tagħhom bis-sajt fil-gżejjer. Lan li wieħed iżomm eh, eh, sostenibbli eh, s-sajt hija ħaġa li naċċettaw ma ma nafx għaliex is-sajjieda żgħar qed jiġu konsidrati li huma xi teddida. Ovvjament, dak li hemm bżonn huwa kontroll aħjar mhux jiġi projbiti rezoluzzjoni fuq l-Adriatiku u l-Ionju ta' Deċembru tal-2013 jitkellmu dwar diversità fit-sajt u daw iż-żar ma mhumiex professjonali jew ta' sport. M'għandux jiġi użati biex jattakkaw lil sajjiet iż-żar. Għanna namlu kull ma nistaw biex nħarsu nipproteġu daw it-tip ta' settur ta' sajjiet iż-żar. Grazzi ħafna. Naddu s-sal-onorevoli Kaxetu Ċenga. L-Europa li tkellmet Parigi Iva mela tkellmet eh, favur il-libertà, demokrazija sabiex tejn il-pajjiżi kollha. Ma nistgħux ninsew l-Afrika ftit ġimgħat ilu il-Premju Sakharov eh, ġimot il-Dr. Mutrebe u il-ġew um, frisat l-istorijiet li ħadem fihom u rridu aħna nħarsu l-libertà u ma nippermettux il-ksur ta' ġittijiet tal kif qed isir drc Mela huwa ma nix ukoll ma minsew in-Niġerja li eh, il-grupp Islamist jattakka u kol, nistgħu ngħidu li villa f'Gamerun reċentament eh, ġi attakkat u hemm tifla ma li ta' l-isperanza għax ftit li rifjutat li eh, tisplodi lil nifisha u u eh, iju kol marret l autorita biex li l-minna tipprova jġela tagħmel dan. Grazzi. Danke, Frau Kienge. Grazie ħafna. Markus Fetzal. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Signora President, Signori. Jien nixtieq nuri rispetti għaj għal ġurnalisti u kartunis li mietu biex jħarsu s-soċjetà ħielsa tagħna. Ġew maqtula kif ukoll dawk il-pulizija li ġew maqtula u l-vittmi l-oħra wkoll li ġew maqtula għax huma membri ta' ta' din is-soċjetà li daw terroristi jobodu. Il-kondoljanzi tiegħi jmorru lil ħbieb u familji tagħhom ta' daw il-vittmi, ma jiena mħasseb li l-Ewropa issa qed tisposta il-tort x'imkien ieħor għal dan ir-reat. Huwa prodott ta' ta' minoranza zaħira u għanna nifacċaw din il-minoranza. Għanna valuri komuni ma mill-lider għanna bżon jikonna diskussjoni, jikonna dibattitu dwar xinuma dawn il-valuri eżattament. U għahna għanna bżon eh, garanziji li s-soċietajiet tagħna jkunu b'saħħithom kontra daw it-tip ta' estremisti. Grazzi. Sunja Angelika Milna. Danke, Frau Präsidentin. Nach den tragischen... Er- Grazie ħafna. Wara l-avvenimenti traġiċi ta' Pariġi, kollha nħossu soba kbira u bizza. Ta' ma nafux il-konsekwenzi dak li, l ġara ġemma li għaddiet fuq ħajjitna. Il-libertà u d-demokrazija huma valuri li għadna rispettaw f'soċjetà ħielsa Soċjetà ħilsa eh, hija waħda li għandna ninvestu fija. u kwalunkwe teddida minn kwalunkwe direzzjoni li teddet id-demokrazija li fl-aħħar u l-aħħar hija ħaġa delikata eh, għandna nrifjutawha. Illa pena tal-mewt jew nkella li eh, niprovaw nikkontrollaw l-immigrazzjoni huma risposti li jista' jkun hemm, imma t-tedida għas-soċjetà eh, ħilsa li jgħixu fiha. Aħna għandna bżonn iżjed demokrazija, għandna bżonn kuraġġ biex niddefendu lil nfusna kif imiss. Daniel Buda. Președinte, mulțumesc. <clears throat> Doresc să atrag atenția asupra unei situații inacceptabile pentru România, care este tratată ca o... Sur Buda, jena, xtaqt niġbet l-attenzjoni fuq situazzjoni li ma nistawx naċċettaw. Rumanija qed tiġi meqjusa bħala pajjiż ta' tieni klassi aħna inaqadna mal-Unjoni Ewropea mħabba li konna minna ċertu progress. Aħna naqadna wkoll ma' mħabba problemi tekniċi ma stajniex li naqdu fuq mal-proċess ta' Schengen. Issa, Rumanija spiċċat dan il-proċess. Hija konformi l-awtoritajiet konfermaw dan kollu, imma għada ma naqdiċ ma Schengen. L-Unjoni Ewropea mhux qed tippermettilna li aħna nissieħbu maż-żona ta' Schengen minħabba xi premessi dan ifisser kompetizzjoni zleali. Ovvjament m'hemmx ċirkolazzjoni libera ta', ta servizzi u ta' merkanzija Ir-Rumanija mhux biss eh, għandha dritt tingħaqad imma l-Unjoni Ewropea għandha l-obbligu li taqqada mal-żon din iż-żoda. Sinjura President, fl-2011 l-istrateġija Ewropea għal-Rom ġiet aċċettata dokumenti ġew elaborati ħafna minn dak iż-żmien. Imma il- xejn ma tbiddel minn dak iż-żmien il-komunità ta' Roma minn dak iż-żmien kien mod kif jgħixu il-kultura tagħhom dejjem naraw li jibqgħu jiġu diskriminati. Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea hemm bżonn li tqis dawn il-fatturi. Ina fl-aħħar mill ma nafx min hu responsabbli fl-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' roma fih dan il-Kummissjoni Ewropea. Qed nitkellmu wara kollox fuq ċittadini Ewropej, ċittadini bħalek u bħali, Sinjura għalek jiena nitlob lill parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea biex il-kwistjoni tar-Roma verament toħodha bis-serjetà. Grazzi. Grazzi. Is-sunina mela. Signora von Stoch. Grazzi, President, kollegi. Mumiex biss il-nis tal-politika li għandhom ix-xogħol tal-xjamlu fil-qasam tal-politiku. Das von dort nicht dementiert, aber Grexit ist eine Wortschöpfung. Imma qed nitkellem fuq il-kelma Grexit eh, bil-Ġermanis edin n-nis tal-politika fil-Germania edin il eh, jipruvaw eh, eh, jitimma l-arroz bil-labra unek anki ġifiri fuq situazzjoni ta' ċipru u tal-Greċja. Funktioniert nicht, er kostet viele Millionen Menschen den Job und die Zukunft, aber er kostet uns zunehmend eben auch unsere ist das Herz Europas. Es ist Qed nitkellmu wara kollox fuq id-demokrazija u kif se nipproteġuha. Issa imiss Is-sur Demuxon. L-attak terroristiku kontra xaħli ebdu u li ħalla tant vitmi ħalla id-dinja kollha e, fċertu xokk u Franza e, f'sitwazzjoni ta' diqa kbira il-libertà e, tal-medja hija importanti u fuq dan irridu verament ikunu maquda kontra t terrorizmu, kontra nuqqas ta' tolleranza reliġjuża, bżonn niddefendu l-istituzzjonijiet b'kull qawwa biex ikonna strateġija komuni iktar effiċjenti biex verament aħna neliminaw il-kawzi oriġinarji tal eh, dan it-terrorismu. Nafu li l-iskejje li ċittadini f'kull qasam huwa għandet sov il-konsekwenza. Il-kellim jispiċċa billi jgħid xiswi xaħli. Grazzi ħafna il- il-president tal-ICB tkellmu f'Diċembru jitkellmu fuq il-dejn il Ovvjament il-prodotti tal-żejt nafu li l-prezzijiet iċċaqal u ma da mux se jkun biżejjed biex innaqsu riskju għal darba oħra il-politika ta' austerita etturi turi li hija għandha ħafna konsekwenzi negattivi fuq anki konsekwenzi ekonomiċi l-ewwel passi tar kupru ġew proposti mill-President tal-Kummissjoni ma naħseb illum irridu morru lil in. Verament hemm bżonn irridu l-ewwel net naraw l-investiment pubbliku jkun verament tajjeb biex nbidlu l-ekonomija u nerġgħu eh, nikkalkolaw il-deficit u tini punt li sibi trid tara xinu għarwol taħħa biex ma jkunx hemm deflazzjoni, riskju ta' deflazzjoni. Għallek irrid ikun hemm miżuri espansjonisti biex terġa' ta' spin tal-qudiem l-investimenti pubbliċi biex fdejjem il-qasam tax-xogħol imur għall-aħjar. Grazzi. Danke sehr, Herr Bayer. Und die letzte Rednerin auf meiner Liste ist nun Frau Clara Eugenia Aguilera Garcia il-Sinjur Aguilera Garcia. Grazzi, Sinjura President. Jiena nixtieq nitkellem fuq is-sitwazzjoni tal-familji tal-vitmit tal vitmit ta' għaxu eh, patrimonju komo e ta' Franco f'Spanja. L-istorja ovvjament hija prezenti u l-istorja ta' ċertu fatti li rridu nibqgħu nirrispettaw. Imma it-trauma il- id-batija ta' dawn il-vitmi ta' Franco għada manom għatem ħafna nis li għatma setaw jitfnu l-raba taħħom il-leġizlazzjoni ma ġiex attwata. Ante todo esto il-gobierno. Fil-reġjun tiegħi Andalusija se jkun hemm ċerimonja dwar dan. Imma il-leġislazzjoni li għanna bħalissa miex waħda tajba, il-libertà, il-verità mhux qed titħalla li nkunu nafuha. Grazzi, Signora Gira Garcia. Iġifiri, bekk spiċċajna għal din is-sessjoni, is-sessjoni li jmiss se tkun għada tafu il-ħinijiet, il il-minuti se joħorġu u l-agenda sibuha fuq il-websajt tal-Parlament. Mela, bekk